għedina għawn sabiex ikun hemm skambju ta' idejat. Il-workshop għandu l-mira jaqat fl-imkien minn jħod deċiżjonijiet u parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew li kona skambju ta' opinjonijiet fuq l-impatt tal-immigrazzjoni u kriża l-immigrazzjoni fuq il-riskju ta' trafikar ta' bnedmin sabiex nassiguraw il-inwiġba tiġi tal-Istati membri, sistemi ta' prevenzjoni u ta' assistenza għal-vitmi miżuri tal-qasam huma neċessarji skont l-aħħar rapport tal-Kummissjoni fuq il-progressi li sar fil-ġlida kontra traffikar tal-bnedmin mill-2016 hemm evidenza ċara li kriżi tal-immigrazzjoni ġiet sfruttata minn networks kriminali involuti fi traffikar tal-bnedmin sabiex jolqtu l-dawk l-aktar vulnerabli, speċjalment nisa u tfal. Jekk inħarsu li rapport nistgħu naraw numru ta' punti fejn nitkellmu fuq 15.846 vittma ta' traffikar sena mill-2013 sal-2014 Għet nitkellmu dwar sfruttament sessuali, sfruttament ta' xol u kommerċjal organi, il-periklu kbir, il-periklu kbir għal diversi rifugġati, U nilqa fosna l-kollega mill-uffiċċju tal-koordinatur għal kontra traffikar, s-njura Sakajaru. Merba, għabel inti għal-kelma, xtaqt kem tejn dwar ir-regoli, regoli ta' fuqhom. Is-Sur għal-ilkom x'inhuma ir-regoli fl-ewwel dibattitu il-kelma tingħata lil żewġ membri l-ewwel tal-Parlament Nazzjonali u membru tal-Parlament Ewropew għanna ħin allokat dirli li huwa biżejjed kulħadd mill-Parlament Nazzjonali u mill-Parlament Ewropew għandu żewġ minuti sabiex jitkellem. Nibda minnek. Intendek mistax 15 minuta, jekk jogħġbok. Grazzi, Signor President. Nishtiq nirringrazzja minn iħal l-Parlament Ewropew għal din l-istadina. Jina Zola Sakkarjadu, nirrappreżenta l-Uffiċċju tal-Koordinatur tal-Ewropea kontra Turka ta' Bnin, is signora Vasiladu fil-preżent eh, għandha l-mandat, dan huwa mandat ġdid li jistabilixxi ġi stabilit madwar 2011 mm, responsabilità ġenerali li provdi politika strateġika u orientazzjoni fil-politika tal-Unjoni Ewropea. Traffikar fil nedmin hija huwa ksur serju ta' drittijiet fundamentali fl-istess ħin hija teddida transnazzjonali forma transnazzjonali ta' kriminalità organizzata li hija mmexxija minn eh, talbiet u anka profitti kbar kif għadna qabel minn eh, min kollega Ern. Fil-periodu 2013-2014 kena betu ieħor 16 il-1000 vittma ta' traffikar il-reġistrati. Dan ifisser li dawn huma l-vittmi li b'xi mod ieħor kienu f'kuntatt mal-awtoritajiet għanna fejn emnu illi n-numru fil-fat ta' vittmi fl-Unjoni Ewropea huwa ħafna ola. U konxi tal-fat illi d-dejta tagħna mhux dejjem tiġbor fija in-numru preċiż ta' vittmi ta' traffikar. Pre Speċjalment fil-kuntest preżenti. Interessanti eh, tkunu tafu li skont l-istatistika 65% ta' vittmi reġistrati huma ċittadini tal-Unjoni. Hawnhekk staqt ngħid illi traffikar tal-bnedmin eżista minn qabel il-kriżi u set kompli teżisti anka wara l-kriżi migratorja. Li huwa fattu illi s-sitwazzjoni preżenti, il-kriżi tar-refuġġati, qed iżżid il-vulnerabilitajiet tal-individwi u fuq dan nitkellem aktar tard. Kif kien imsemmi anka sabiex ikolkom stampa aktar ċara, l-aktar forma ta' sfruttament komuni hija sfruttament sessuali, maġġoranza tal-vittmi jkunu nisa u bniet segwita minn 21% ta' vittmi reġistrati ta' traffikal għal sfruttar għal xogħol, bil-maġġoranza tal-vittmi jkunu eh, subinu urġiel, dan segwit minn 12% ta' forum oħra pal traffikar għal tneħija tal-organi, traffikar għal attivitajiet kriminali, etc. Mhix eżaġazzjoni tkunu taf l-Unjoni Ewropea stabilit qafas, qafas legali, qafas politiku, illi mhux biss huwa dettaljat fin-natura tiegħu imma jfoka fuq il-vitmi. Id-direttiva kontra traffikar huwa l-ewwel strument taħt il-liġi kriminali adottata wara l-liġi adottat it-Trattat ta' Lisbona dal-Parlament ġana ħafna f'dan ir-rigward u ta' dan ir-ringrazzjakom. Din id-direttiva toħloq qafas huwa strument li joħloq definizzjoni komuni tal rejat kriminali, jiprovdi anka kasti komuni, huwa speċifiku għal vitmi, speċjalment tat tfal, jinkludi numru ta' dispożizzjoni tal-vitmi. Reċentement, Deċembru publikajna l-ewwel rapport ta' trasposizzjoni, l-ewwel trasposizzjoni għansi ta' rapport bħala eh, organizzazzjoni rajna kif trasponew id-direttiva l istati membri. L-Istati membri kollha taw l-Kommissjoni informazzjoni ta' trasbizzjoni sħiħa se tinħarsu lejn applikazzjoni korretta u ninsabu f'kull men f'kuntat bilaterali mal-gvernijiet fuq dan. Aħna identifikajna oqsma fejn hemm bżonn ta' aktar sforzi kejja l-isforzi kbar li saru ġa minn 28 stat membru. fejn għanna bżon aktar xallu ma' miżuri mirati għatfall fuq l-evaluazzjoni ta' l-dildea ta' childhood u assistenza tfal wara anka preġuri kriminali, assistenza minna l kondizjoni kompensa l vitmi l-prinċipju ta' vitmi ma jġux ikkastigati għal-reati li ġew imġela jamlu fil-kontest ta' traffikar miżuri sabiex napoġġaw il-familji tal-vittmi l-istrateġija waslet lejt mima u s ninsabu fil proċess illi nizviluppaw il-qafas tawra l-2017. Il-traffikar fil-bnedmin huwa anka marbut ma' diversi osma politiċi Ewropea pal l-istrateġija sigurta globali jew l-aġenda l-immigrazzjoni, l-aġenda sigurta oħrajn. ċaffikar u kol kien suġġetta diskussjoni fil-laqa eh, reċenti tal-Belt Valletta fejn ġiet imniżla bħala waħda mill-oqsma prioritarji u aħna għadin naħdmu fuq il-dimensjoni esterna ma' pajjiżi terzi sabiex nibnu kapaċitajiet dan ir-rigward. Kif qed qabel? Li qed narawu li traffikar qed eh, jisfrutta l-vulnerabilità tal-individwi u l-kontest tal-immigrazzjoni tjagħmel in-nies aktar vulnerabbli għal networks ta' traffikanti bla skrupli. L-organizzazzjoni l-Aġenzija tagħna nnotat li n-numru ta' rotot issa ta' traffikar huma identiċi bħal dawk tar-rotot migratorji. Numru ta' waslit? ta' minorenni mhux akkumpanjati, ta' tfal mhux akkompanjati qed izdit. Nsemmi anka dejta li għandna disponibbli mill-Italja illi juru b-moċar il-livell tal-problema x-level li laħaq konta jew ennu UNICEF għal periodu ta' bejn l-2014 sal-2015 l-Italja rat zida ta' 300% fil-numru ta' vittmi Niġerjani li qed jaslu b'nofs dawk li jaslu huma tfal minorenni mhux akkumpanjati. IOM eh, Italy tajt illi 80% tan-nisa Niġerjani li vjaġġaw lejn l-Ewropa jispiċċaw vittmi ta' traffikar, partikolarment għal sfruttament sessuali s sattet naraw xejri ġodda vitmi ta' traffikanti il-etil u xtajtit Ewropej mill-Libja lej l-Italja fil-waqt li fl-istess ħin għadna għedin naraw ir-rotot tradizzjonali. Traffikanti jużaw aeroplani, jużaw ukoll ir-rotta ta' mediterran ċentrali. Traffikar fil-bnedmin u għammesċi minn firxa ta' fatturi tal-profitti u tal-bit. Ħafna minnhom però m'għandhomx jaqsmu mal-immigrazzjoni. Fi nifisha fl-istess ħin li qed naraw huwa disperament tal-immigranti ta' dawk li qed jaħarbu mill-żoni ta' konflitt u da' disperament jintuża mit-traffikanti sabiex jisruttawhom li qed naraw mill-Europol u li traffikanti qegħdin jabbużaw mis-sistema ta' żil tal-Istati membri. Sistemi li inizjalment kienu mfassla sabiex jgħinu l-dawk li qed iħarbu mill-konflitt u tintużaw minn traffikanti illi jgħidxinjaw il-vitmi sabiex jilleġittimizzaw il-soġġorn tagħhom u l-moviment tagħhom fl-Unjoni. L-importanti ngħidu li fil-kuntest tal-sistema komuni ta' żil vittmi ta' traffikanti huma mitqisa bħala kategorija vulnerabbli fil-kuntest preżenti tar-reviżjoni tal-sistema komuni tal-azil, vittmi ta' traffikanti ma' rikonoxuti bħala kategorija partikolari biħtiġi speċjali u dan huwa rifless fil-rikas tal tal fuq kondizjoniet u kwalifiċi fil-proċeduri fil-direttiva dwar proċeduri ma anka fil-regolament Dublin 3 fejn skont il-proposta għanna nifukaw fuq it-tfal meta niġu biex nevalwaw id-drittijiet ta' tfal u d-dim perikli u riski marbuta ma' traffikar ta' bnedmin. Dan ir-rigward li qed narawu li traffikar ta' bnedmin jista' jkun marbut ma' sistemi ta' azil ossis l-uffiċċju għall-appoġġ tal- eh, tana jidentifika vittmi ta' traffikanti f'kuntest ta' zil u ħajsin internazzjonali. Din hija għodda hija fuq żewġ binari tista' tintuża għad distanza ma tista' tinvolvi wkoll taħriġ fiżiku. Barra minn hekk għandek għodda fuq l-internet, għal darbohra mill-leazo, sabiex ikun hemm identifikazzjoni ta' persuni bi speċali, speċjali traffikar ta' bnedmin ukoll u għanklu, hawnhekk. Frontex barra minn hekk numru ta' risk profiles u manwali ta' ħriġ ta' uffiċjali li għandu għandhom obbligu legali li kunu mħarġa u li jidentifikaw fi stadju bikri kemm jista' jkun vittma potenzjali ta' traffikar. Din informazzjoni kollha hija disponibbli fuq il-sit elettroniku dwar il-ġida kontra traffikazzjoni hemm ħafna informazzjoni fuq tas sit Żvilupp ieħor li se jkollna fil-kontest ta' din is-sena hija is sistema sis u kol, nafu li tfal ħafna drabi eh, josfru diffiċu t-identifika l-tfal u fil-kontest tal-revizjoni tal-SIS se konna ta' ġdida inkluża fis-sistema fejn kategorizzazzjoni ċara tal-kontest ta' persuna nieqsa tista' tinkludi referenza għal tfal mhux akkumpanjati u referenzi partikolari għal tħassib marbut ma' traffikar tal-bnedmin. U dan huwa operazzjonalizzat eh, matul is-sena. Dan kollu importanti ħafna, ma dan kollu dan kollu qed isir tard wisq. l ta' identifikazzjoni, mekkanizmi ta' taħriġ, dan kollu, dan kollu jasal wara li l-vittmi jiġu vittimizzati. Dan kollu tajt wis għalija, ma daqstant huwa importanti nifokaw l-isforzi tagħna fuq l isprevenzjoni Aħna nafu, u xtaqt nġbet l-attenzjoni għal dan li ġej, illi traffikkar tal bledżmin u tip ta' reati li ħalli profit, mux eżagġurazzjoni najdu illi ħaġa bazata fuq il-talba, xaħat titla b-servizz tal-vitmi, imma huwa spronat ukoll mill-tħul ekonomiku għas kbir ħafna tal-vitmi fej qed naħsbu li 29.4 biljun euro bħala profitt annwali globali fit-traffikar ta' bnedmin. 23 biljun u nofs ikunu traffikar tal-fini sessuali biss. Iġifiri, provaw diġerixxu daw iċ-ċifri, nitkellmu fuq ċifri kbar, u importanti għaxek edin għawnek sabx nwaqfu reħat, rridu nizgulaw illi nsegbu. Eh, il-proċess ukoll nimmiraw dal-profitti. Illi nżidu il-riskju marbut ma dak tip ta' reħat, nattakaw il-traffikanti fejn iktar għandhom interess ġifir il-profitti. Għawnek xtaqt najtu ukoll, il-traffikar iġib flus mux bissa traffikanti, traffikanti imma ġi profitti wkoll kolla setturi legali manka dawk legali tal-ekonomija tagħna. Jista' jkollna mhux biss is-settur legali inkluż traffikar imma se jkollok negozji legali involuti b'xi mod jew ieħor il-supply chains pereżempju responsabilitajt individwali tagħna bħala konsumaturi. Hawnhekk x'att ngħid il-direttiva kontra traffikar għandha parti li għadda xaqsa ma' prevenzjoni tobbliga li stati membri jizguraw e li talba titnaqqas. U dal-ewwel rapport għal progressi progress propju fuq dan. Stati membri rapportawna l-ura għallunna li provdew taħrit sabiex vittmi jkunu identifikati, ma dan ukoll maħniex konventi fuq ir-rabta mal-prevenzjoni. Li rajna bħala l-inqas eżaminat, l-inqas studjat huma miżuri sabiex nikkonsidraw kriminalizzazzjoni ta' dawk li għalta posta jużaw is-servizzi ta' nies vittmi ta' traffikar. Għazbu smoħra ta' kriminalità fejn xi ħadd jaf li huwa involut fl-isfruttament ta' persuna oħra u dil persuna ma t-tessax għodim il-liġi li rajna skont id-direttiva Illi aħna konna obbligati bħala Komissjoni nippreżentaw rapport lill parlament u l-Konsil dwar leġislazzjoni nazzjonali li tikkriminalizza lil dawk li jużaw il-vittmi ta' traffikar ta' mnezin, jużaw servizzi provduti mill-vittmi. Rajna li 10 stati membri biss issa waqfu leġislazzjoni li titratta bħala reat kriminali l-użu ta' vittmi għal kull forma ta' sfruttament. U dan huma importanti ħafna għalis li qed naraw li dan it-trattament legali differenti ma jgħinniex fil-ġlida kontra ir-reat. U f'dan il-kontest ta' prassi differenti illi eh, il-traffikari jistiet nafu li traffikanti eh, jafu kif jabbużaw dawn il noqqasijiet jew differenzi fil-leġiżlazzjoni fl-Unjoni. U li rajna kien illi Dan jaffetwa il-kriminalità u jħed ukoll irid tikkonsidra l-alternattivi. Jekk ma jkollniex miżuri fuq livell ta' Unjoni Ewropea sabiex niżguraw il dawk li huma vittmi jkunu eh, jitresqu dimin li ġiġin l-alternattiva. Hija kultura ta' impunità li qed nappoġġaw dan ir-rigward. Musa noqgħod nidħol fid-dettall ir-rapport tqassam mill-kollegi fil-Parlament huwa disponibbli fuq sit elettroniku tagħna. jippreżenta miżuri u approċċi, imma li qed ngħidu li huwa essenzjali u hemm bżonn urġenti illi nindirizzaw l-element ta' prevenzjoni. Nindirizzaw il-fatt illi traffikar huwa marbut ma' talba u nindirizzaw il-fatt illi traffikar għandu x'jaqsam ħafna mal-profitti. Li qed narabu li hemm bżonn niżguraw il-vittmi ta' traffikar bħala nies illi għandhom drittijiet. Dan din nies għandha drittijiet, għandhom dritt tal-aċċess għal dawn id-drittijiet, imma fl-istess ħin irdu niżguraw illi dawk li qed jisfruttaw il-vulnerabilitajiet tal-persuni il fatt li dawn huma f'pożizzjoni differenti għandek il- rotot ta' migrazzjoni dawn din ix-xewqa illi kolom ħajjar eh, hemm bżonn li jsir ġustizzja mrida illi nagħmlu aktar u l-żmien li naġessu wasal u wasa. Jina wasal fit summit diskors tijaj, l-estan u wieġa pal kullinkom mistoqsija li sekkolkom dwar il rapport u l-estan tikom kom informazzjoni. Thank you very much for this. very... Grazie ħafna għal din kontribuzzjoni. Um, we start with um, Mr. Georgios Pallis from Greece. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Mela, permettu li najt illi restrizzjonijiet kif ukoll il-proibizzjonijiet legali qegħdin juru illi qed għandna bżonn imorru fraselajna fil-punt ta' tluq rajna xara f'Lesbos 2015 dan kien il-punt fejn ir-rifuġati weħlu fuq il- eh, triqithom lejn l-Europa u ġarom bad fil-pajizi ta' Visegrad u negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija. Ek nuru eżatt xe U fil-Greċja fil-2015 rajna zida kbira ħafna fil-flus ta' rifuġati. U dawn kienu nies illi u mbagħad la darba reġistraw ruħhom setaw eh, jitilqu mill leġaw fuq eh, trasport pubbliku. U dawn il-ġrajiet kellhom eh, riperkussjonijiet kbar finanzjari fuq iċ-ċentri ta' akkoljenza. Nista' ngħid illi ħafna nies illi vjaġġaw b'dan il-mod spiċċaw fi ċirkru vizzjuż ta' traffikar. Imma qed impoġġuhom lil daw in-nies ishom daħlu ġosqaq għax qegħdin post fejn ma jistgħux joħorġu, pereżempju partijiet tal-Greċċa jew partijiet tal eġew eh, Tal Iġifieri f'postijiet fejn hu diffiċli li joħorġu minnhom. U hekk isiru suġġett ta' traffikar. Speċjalment vittmi ta' sfruttament sesswali. Il-qafas legali issa ġie msaħħaħ ċerti aspetti pożittivi imma wkoll negattivi bħal per eżempju l-fatt li hemm wis nies fil-ħabsijiet Grigi. U wis nies ukoll huma żgħażagħ, huma barranin, eċetera, eċetera. Kumment tal-aħħar. Fil-Greċja qegħdin nipprovaw nagħmlu ħafna affarijiet, nieħdu ħafna miżuri biex nsibu soluzzjoni. Imma ma fimniex li l-uniku mezz li nistaw naslu soluzzjoni huwa illi naqsu l-marġinalizzazzjoni ta' dawn in-nies. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Jurola. So sorry. Dispeċiri tajt il-President jek pronunċat ħazin il-konjom tijak. Grazzi ħafna, President. Iva, lele, pronunzazzjoni tajba ħafna. L-soluzzjoni hija l-iskambju ta' informazzjoni, speċjalment informazzjoni fuq il-punti ta' tluq tal-vjaġġi ta' dawn in-nies. Jiena ħdimt għal xi 12 sena ma' dawn in-nies li kienet jitolbu l-azil u indunajt li ħafna minnhom mumiex biss rifuġati huma qed jiċċaqalqu biss l-iktar għal raġunijiet ekonomiċi u m'għandniex il-possibilità illi nħadmuhom il daw in-nies. U għalhekk huma ta' pis ekonomiku. Kif smajna ħafna minnhom huma għandhom ħafna eh, djun għax ovvjament taw ħafna flus li traffikanti u għax memx ħafna postijiet ta' xogħol jispiċċaw ma jistgħux jaħdmu u jispiċċaw eh, jew f'kriminalità organizzata jew qed jagħmlu xogħol illegali. U għalhekk għandna bżonn kampanja ta' informazzjoni f'dawn il-pajjiżi ta' oriġni biex hekk dawn in-nies ma jiġux lejn l-Ewropa u narfuhom il-perikli kollha fuq sfruttament sessuali, eh, xogħol tal-sira, jiġifieri n-nies ma jafux meta jitilqu fejn sejrin u traffikanti jikdbu jikdbulhom lil dawn in-nies u jgħidu li hemm ħafna impjiegi, kondizjoniet tajbira qed jistennewhom fl europa ma ovvjament ir-realtà hija kompletament differenti dawn huma nies li huma vittmi u hekk biss nistgħu ngħinuhom illi konna kampanja kbira ħafna ta' informazzjoni fil-punti ta' tluq tagħhom stess. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa Onorevoli Lotzole mir-Renju Unit, Iva, qasam importanti ħafna u l-aspetti ta' pulizija u ta' sigurta hemm bżonn ikunu tajbin ħafna ma nixtieq imur lura l-problema ta' tfal taħt l-età mhux akkompanjati. Migranti, aħna fil-House of Lords għandna rapport fuq dawn it-tfal. Rapport importanti ħafna. U għedm mill-punti li ġew li ġie enfasizzat kien illi jekk tifel jew tifla taħt ta' mhux akkompanjata kellhom fil-bidunet eh, persuna illi tiħossibhom guardian forsi ma jebux u għalek kemmeluf illi ebu, ma nafu illi xin telef, diġa ebu, sparixxew, ma nafux fejn marru, ħafna minnhom ġew ovvjament użati għal skopijiet sessuali, għal traffikar, eċetera. Naf li hemm xi pajjiżi li għandhom din is-sistema ta' guardian xi ħadd li jieħu ħsieb il daw it-tfal ikun responsabbli għalihom. Imma li kieku kull derba li identifikaw tifla u tifla taħt l-età identifikaw persuna li tkun responsabbli tal benestri tagħha jew tiegħu ikollna mezz biex inħarsu dawn it-tfal. Għax jekk le, ikonna bżon naraw kif qalu kollegi din il-kwistjoni tal-inforzar minnaħa tal-pulizija. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Għandi mistoqsija sur Paris. Interpretazzjoni ma kienx taqsek ċara tista' forsi tispjega sentenza mid-diskors tiegħek. Grazzi ħafna, President. Fl-2015 in-nies setaw jivvjaġġaw fi trasport pubbliku bħal nies oħra fl-Unjoni Ewropea. Din kienet ħaġa pożittiva. Mhux suppost kienet hekk għax il-moviment fisser illi setaw jixtru biljett bl-irħis bħal kulħadd. Mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-aspetti ekonomiċi etri legali. Grazie. Okay, I think uh, it was important to repeat it. Kien importanti biex nispjega waħja riva. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Odeki Una mill-Estonja. Uh, I would like to continue. Nixtieq inkompli mill-istqarrija illi għaxem it-talba hemm it-traffikar tal-bnedmin miex qegħdin nitkellmu fuq eh, ekonomija kriminali u sfruttament sessuali illi jużaw il-traffikar ta' bledmin, imma hemm aspetti legali u kol tal-ekonomija tagħna fl-Ewropa, s-suq tax-xogħol tagħna. Ħafna minnhom huma migranti ekonomiċi illi jidħlu ma' min talab l-azil, imma s-soltu jużaw l-istess punt ta' tul ħafna minnhom huma abbużati minn netwerks kriminali imma jisibu impjiegi fl-agrikoltura, fis-servizzi, fl-industrija, jiġbru l-arrenċ, jipprovdu manikjo għan-nisa, anki daw dawnek, u hemm bżonn naraw li traffikar ħalli l-qlieħ. Sakemm aħna fl-Ewropa nitolbu dejjem Eh, xogħol li huwa diffiċli illi huwa kriminali waħna hawnhekk fl-Ewropa maħniex lesti illi nħallsu prezzijiet normali, salarji normali li jistgħu jagħtu ħajja dinjetuża għal dawn l-impjegi maħmuġin u perikolużi. Allura minn flok il-moviment ħieles tan-nies prinċipju ta' nsabis, eh, ħlaqna l-moviment ħieles tas-salarji u traffikar tal-bedmin jisfruttaw dan il-movement ħieles tal-salari u biex temmu din is-sitwazzjoni ta' arro kaza u perikolusa għanna bżon naġixxu fuq is-salarji, ġifir fuq l-aspett ekonomiku, fuq il kondizjoni tal-postijiet tax-xogħol, fuq il-garanziji, fuq il-kondizjoni tax-xogħol biex hekk intemmu traffikar tal-bejn minu dan ifisser illi għandna bżonn neqerdu it-talba. It-talba għal xol li jagħmel minnis il-sira. Grazie. Thank you very much. Grazie għafna. Is-sur Luċċek. Mill-Slovenja. għafna. Għan kompli bl-Sloven, jek se tippermettini. Il-kollega tagħna mill istati Baltiċi għalet xi ħaġa tajba ħafna. L-Unjoni Ewropea tibqa tiffunzjona jekk issir Unjoni Soċjali nkella tiddisintegra. Qed nitkellmu hawnhekk dwar abbuż fuq żewġ livelli. Abbuż minn networks kriminali, ġifieri għandek hawnhekk ħafna flus invol involuti tramit tlet kwarti tal-GDP tagħna tal-Islovenja minħa l-oħra qed nitkellmu wkoll dwar abbuż li nagħmlu aħna li niġġerenaw aħna kif qalet il-kelliema ta' qabli eżatt. Jiena ġej minn pajjiż żgħir. Ma malajr naslu għal konklużjoni li din hija kwissjoni bħal pereżempju waħda ambjentali, ġifri taqsam il-frontieri. Aħna għandna riżorsi pjuttost limitati. Aħna u xi pajjiżi fil-viċinat tagħna, l-NGOs tagħna, għandhom aktar arfin mill-politiċi jider li it-trasferiment ta' dan l-arfin għandu jiġi użat u sfruttat bl-aħjar mod. Il-kollega minn Renju Unit u koll naħseb li ta' eżempju pratiku ħafna dwar is-sistema ta' tutela. Meta wieħed jitkellem dwar it-traffikar tal-bnedmin, jiena naħseb li jekk nixtiequ nkissru dan iċ-ċirklu vizzjuż, irridu nattakaw il-katina kollha kemm għandek xi problema bil-kultura, kultura differenti. Per eżempju, tfal fil-komunità Roma. Din hija sfida li tista' tiġi biss indirizzata jekk l-approċċ tagħna jkun wieħed olistiku, komprensiv. Il-politiċi għandhom ħafna xi tagħmlu mill-NGOs, nalaq dan grazzi. Thank you very much. Ħafna. Għalaqna lista. Spiċajnija. Għal min jixtieq forsi jintervjeni għana bizzejed zmin? Għanna unek ċans għal parlamentari nazzjonali biex jistaqsu direttament issa jekk hawnx mistoqsijiet. Kummenti u mistoqsijiet oħrajn? Għandi xi mistoqsijiet bħala membru tal-Parlament Ewropew. X'taħseb inti dwar id-direttiva kontra it-traffikar? X'inhuma l-ikbar ostakli l-Istati membri? fejn hemm bżon li jisir aktar fil ma stati membri. Issa, il-kummerċ tal-organi. ċaġaħazina ħażina ħafna, anka fl-Europa għanna problema kbira bija. Għandek anka l-kummerċ tal-organi fil-Kosovo u pajizi oħrajn. Tista' telabora ftit? Kemm i problema rilevanti fl-istudji tagħkom? Tillet komment. Pal kellim ta' qabli, l-sfruttament ta' xogħol. Fejn hi l-ikbar problema din? Flima tip ta' xogħlijiet, dan kumma tliet mistoqsijiet tiegħi. Mistoqsijiet mill-flor, jekk jogħġbok? Grazzi. Wara l-eluq tal-frontieri fil-Balkani, kienem aktar traffikar f'dik il-parti tal-Ewropa. Mistoqsijiet oħrajn? Kummenti? Le, mhux il-każ. Ndilek il-kelma? Mandek xalfej toqgħod taġġel. Għazzafna, Sinjura Ċer. Għandi anka l-opportunità li nagħti aktar informazzjoni brabta mal-studju l-aktar riċenti li għamilna Ħanibda bl-iktar tendenzi riċenti. Il-Kummissjoni publikat f'Mejju tal-2016 l-ewwel rapport ta' progress fil-livell tal-Unjoni Ewropea li jkejjel il-progress li sar fl-isforzi biex nindirizzaw il-traffikar tal-bnedmin. Identifikajna għabbażi ta' informazzjoni li tawna l-Istati membri u anka soċjetà ċivili ċertu tendenzi ġodda. Fi ftit klim qed naraw żieda ta' traffikar ta' tfal bla dubju dan juri li it-tfal huma aktar vulnerabli għal din it-tip ta' kriminalità, naraw forum ġodda ta' sfruttament, per eżempju, traffikar, sabiex il-persuna jkollha tidħol fi żwieġ fals fl-Unjoni Ewropea. Naraw anka forum differenti ta' sfruttament, naraw vitmi illi għandhom problemi psikoloġiċi u mentali u jiġu sfruttati sessualment jew ekonomikament minħabba dan. Tendenza oħra li naraw fil-kuntest ta' traffikar għax xogħol għal sfruttament fil-qasam tax xogħol qed naraw aktar nisa li qed jispiċċaw vittmi ta' dan it-tip ta' sfruttament. Mod partikolari x-xogħol domestiku dak huwa settur li qed jiġi rapporta dejjem aktar lilna bħala wieħed problematiku biex wieħed jindirizzah. Huwa diffiċli immens. U huwa settur illi jolqot liktar bħala vittmi lin-nisa fl-Unjoni Ewropea. hemm numru ta' setturi li ġew identifikati bħala ta' riskju għali il-bidja, il-kostruzzjoni, jinvolvu ħafna traffikar. Jina naħseb li u importanti li wieħed jgħid skont anka l-intelligence, Eurostat u l-istudji tagħna l-ebda stat membru fih dan l-Unjoni Ewropea mi ma tista' tgħid li mhix qatt ħadd laħħaq ħadd ħabat wiċċa ma' il-problema ta' traffikar, ħadd huwa ħieles minn din il-problema, l rridu naħdmu fl-imkien jekk aħna nixtiequ niffaċċjaw il-problema kif suppost mod effettiv u komprensiv dak li għedin narawu l-istati membri għamlu trasposizjoni tal-direttiva. Dak huwa parti waħda mill-obbligu. Mela, saret it-trasposizjoni fil-liġi nazzjonali u dan huwa suġġett tar-rapport li aħna ħriġna f'Diċembru li għadda. Dak illi rajna anka trasposizjoni ta' direttiva huwa illi l-istati membri xorta għandhom jagħmlu ħafna iktar rigward dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' miżuri ta' protezzjoni ta' tfal. Hemm differenza meta tqabbel ma' sistemi relatati ma' tutela imma d-direttiva tal-Unjoni Ewropea toħloq obbligu legali biex l-Istati membri jassiguraw li dawn it-tfal ikollhom xi ħadd qed jħossibhom, adult li qed jħossibhom. ċerta dispożizzjonijiet mhumiex daqshekk ċari għal dik li definizzjoni ta' childhood ta' tfulija. Jekk l-awtoritajiet għandhom bżejt profi biex jemnu illi l-persuna li għandhom qudiemhom hija persuna li għadha tifla jew tifel għandhom jitrattawh jew jitrattawha bħala tali. Qed naraw anka nuqqas ta' dispożizzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-kumpens dawn u tfal għandhom id-dritt għal kumpens jew għal rimedji għal dak li batew jew dak li ġarbu. Għanna bżon aktar informazzjoni rigward li ma jenatax kastig l-vitmi. X'fisser dan? Qed naraw form oħra ta' traffikar. Traffikar biex persuna twettaq rejat kriminali. Għandek traffikant li qed juża tifel jew tifla prinċipalment biex per eżempju ibiħi drogi, biex jagħmel xirejat relatat mal-proprjetà. Daw ġew furzati jagħmlu dawn ir-reati kriminali fil-kuntest ta' traffikar tal bnedmi huma huma stess vittma ta' traffikar, għalhekk ma nasibx li huma huma mbagħad li għandhom jispiċċaw fil-ħabs, huma traffikanti li traffikawhom li għandhom jispiċċaw fil-ħabs, hemmhekk għandhom aktar xogħol. Qed naraw ukoll hemm dispożizzjoni interessanti fid-direttiva illi toħloq dritt intitolalment għall assistenza li tingħata lil familji ta' dawn il-vittmi ta' traffikar. Dik hija xi ħaġa li rridu nħarsu aktar leha. Ma għadniex nidħlu fi dettalji gwar il-pajjiżi għax ma kienx lan wara rapport Issa għedin nifokaw fuq it-traspożizzjoni x'sar hemmhekk bħala progress, għandna bżonn aktar informazzjoni u bla dubju jekk huwa neċessarju għal każijiet fejn kummissjoni tħoss illi l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea għadha mhix tajba biżejt ikollna nibdew il-proċedimenti ta' ksur kif għandna fit-trattat. Però għalissa din f'dak l-istadju illi qegħdin naraw traspożizzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi fil-livell nazzjonali. Inti staqsejtni dwar l-organi, il-kummerċ tal-organi, u tmit tendenzi l-ġodda, tkun aktar rapportar dwar dawn it-tip ta' inċidenti. Mannix statistika għad dispożizzjoni bħalissa, id-dejta li aħna għanna u nixtieq hawnhekk nagħmel noħloq parentesi. Qed nagħtikom dejta bazata fuq statistika, mhux qed nagħtikom stimi, mhux qed nażaġġerhom in-numri, nkabbarhom, qed nagħtikom in-numri illi irrappurtawna l-istati membri. Għonek għanna problema anka li torbot ma kwistjoni li semmit mill-Greċja, mill kollega mill-Greċja. Id-dejta li għanna ma turinix kamu kbir il-fenomenu nisimaw waħna mill-Aġenziji Ewropej li jwa s-sitwazzjoni fil-frontieri waslet biex in-nies ikun aktar vulnerabbli bot partikolari tfal tisiru aktar dajfin, vulnerabli, mux dejjem huwa possibli li dan jider fl-istatistika, statistika dwar liġi kriminali jew statistika dwar migrazzjoni. U importanti li konna numri, statistika, u importanti anka għal politika tagħna. Imma rridu wkoll nisqu fuq il-fatt li għandna bżonn ntejbu flimkien mal istati membri l-mod ta' kif niġbru l-istatistika u fuq dan rridu naħdmu kemm mal-Eurostat. Però kieku jkollna vittma waħda ta' traffikar tal-bnedmin, xorta jkollna obbligu legali li nindirizzaw din il-problema. Sfumatura żgħira. Traffikar sabiex jittieħdu xi organi u traffikar tal-bnedmin biex jittihdu ehm, l-organi. Mhix li istess ħaġa bħal meta titkellem dwar trafikar tal- hemm organi, hemm konvenzjoni ġdida dwar il-traffikar tal-organi. Dik qed insegwhom il-viċin, għanna xi proġetti nixtiequ naħdmu mal-istati membri biex nassiguraw illi l-ġbir ta' dejta tagħna fil ġejjeni tkun tista' anka tirrifletti tajjeb xi tiġri fir hawnhekk. Punti ħor importanti, it-traffikar għal adozzjoni legali, traffikar biex dawn it-tfal jimbijaw. Dan ikopri ħafna setturi tal-ekonomija, ma mhux biss anke professjonisti differenti. Per eżempju, traffikar biex jittieħdu l-organi. Meta titkellem dwar dan, mhux possibbli li wieħed jagħmel dan jekk inti ma tinvolvix il-professjonisti mediċi U semma dan diġa għanna bżon approċ komprensiv. Propju minħabba dan, għanna bżon approċ multidisciplinarju. Traffikar tal-bnedmin xi ħaġa li tiġi solvuta biss minn min jinforza liġi hija kwistjoni ta' protezzjoni ta' tfal tikkonċerna l-pulizija, l-frontieri esterni, tikkonċerna l-edukazzjoni, l-arfien. Tinvolvi wkoll il-qasam mediku il-ħaddima soċjali, social workers, il-partijiet kollha tas-soċjetà u anke l-amministrazzjonijiet nazzjonali. U nixtieq ngħid dwar dan li l-Istati membri għandhom skont il-Liġi Ewropea obbligu li jassiguraw illi kull min jista' jkun jaħdem il-viċin ma trafikanti pereżempju ma traffikar għandhom jingħataw il-taħriġ. Xi drabi najdu illi dan huwa fenomenu moħbi. Imma le, diġin nasib ġili smajtu anka l-koordinatur ta' għana jgħid, ħarsu sew madwarkom, xi din huwa fenomenu taraw ħider qudiemkom anka fit-toroq. Embarra. barra. Għanna għafas interessanti li jagħti ċertu drittijiet lill vittmi pereżempju assistenza legali, appoġġ oħrajn. Imma jekk dawn in-nies wieħed ma jirrikonoxxihomx, jekk l-awtorità ma tirrikonoxxihomx bħala vittmi ta' traffikar ħafna drabi nagħmlu minnu, immaġinaw jekk għandek ħafna u ħafna nies deħlin, influss kbir ta' nies, ma jkollokx biżejjed żmien, kondizzjonijiet ma jkunux tajbin u ma jassigurawx għalhekk li jkollok fiduċja bejn il-vittma u l-awtoritajiet vittma ma tkunx tista' toħroġ minn dak il-kuntest li tkun fih, mit-traffikar, u ma, ma taddix mill-proċeduri legali li ikolla bżonn li ma relevanti għalija bħala vittma. Fl-2014 u forsi fil-bidu tal-2015 aħna ħriġna l-ewwel rapport fil livell tal-Unjoni Ewropea dwar l-identifikazzjoni ta' dawn il-vittmi fil-proċeduri tal-azil. Għamilna dan flimkien mal-Network Ewropew tal-Migrazzjoni. Rajna li l-maġġoranza tal-Istati membri jifmu li jista' jkun hemm rabtiet li jista' jkollok vitmi meta tipproċessa applikazzjoni tal-azil, imma xi drabi ma jkollokx komunikazzjoni tajba bejn dawn it-tnejn. U dan joħloq piż addizjonali fuq l-amministrazzjonijiet nazzjonali ma' aktar minn hekk fuq il-vittma stess illi ma tingħatax l-alloċ eh, li hemm bżonn, tiġi esposta aktar għal perikli. Ħafna drabi ma jispiċċawx fidejn is-servizzi li huma għandhom bżonn. Ma ninsewx id-batija li qed jiffaċċaw bħala vittmi. Mhux biss meta jkunu fl-Unjoni Ewropea jibqgħu jibatu ma qabel ma jkunu waslu fl-Unjoni Ewropea ra kemm ikunu batew. L-aħħar nota minna jgħid naħseb li huwa importanti li niftakru illi skont data statistika li għandna 65% ta' dawk il-vittmi reġistrati fl-Unjoni Ewropea huma propju ċittadini tal-Unjoni. Dan ifisser illi it-traffikar mhux biss jiġi minn barra l-Unjoni Ewropea imma tiġri propju viċin tagħna, fil-familja tagħna fl-istati membri tagħna. Din hija xi ħaġa li m'għandniex ninsewa. It-traffikar kien minn qabel il-migrazzjoni, il-kriżi ta' migrazzjoni u ħajjibqa' sejjer, ħajkompli. Kif anka semma għandek influssi kbar ta' nies u vulnerabilitajiet. In-nies li jaddu minn din it-batija se jiġu suġġetti għal aktar sfruttament minn daw it-traffikanti. Għanna bżon li l-kunċetti jkunu ċari u meda l appell jena l-parlamentari nazjonali. ħafna drabi Intom smajtu forsi l-koordinaturi semmi l-importanza li kolna kunċetti legali ċari, nisimaw trafikar, ħafna drabi il-kelma wieħed juża minn flok ehm, kontrabandu, mhux l-istess ħaġa dawn, forsi huma marbutin imma huma differenti bħala fenomeni u mhux l-istess reat mhux qed ngħid li min jiġi traffikat mhux ser jispiċċa vittma ta' xi ħaġa oħra, ma traffikar tal-medmin u barijat ċar kontra il-persuna. Ma mx għalfejn dan jiġri bejn eh, frontieri internazzjonali. Dan jista' jkompli anka wara li wieħed ikun qasam frontiera bejn żewġ pajjiżi. Qed ngħid dan illa li xinkella mux se niproteġu ta' sew tajjeb lil min għandu bżonn. Għandek obligi ehm, differenti għall-istati membri biex jirrispettawhom għalhekk jiena nagħmel dal-appell. Oqodu attenti anke meta titkellmu. Illi meta semmu l-kelma traffikar ma tħawduwix ma kontrabbandu. Naf li da mhux dejjem faċli skont il-lingwa. Però xtaqt nagħmel dal-appell biex toqodu attenti għal dan il-punt lingwistiku. Nittama li weġibt il-mistoqsijiet kollha. Thank you very much. Grazie ħafna. Grazie wkoll. Għal l-aħħar għak tiegħek ukoll. X'inhu trafikat tal-bnin minn u x'mhuwiex huwa importanti għad deċiżjonijiet tagħna hawnhekk fil-Parlament. Però jidar li hawn mistoqsi oħra. Punta kjarifika jekk nit jidher li li smajtek tajt l-Unjoni Ewropea titlob lil pajjiżi sabiex ikollhom arranġament f'kull pajjiż. Ma sibx li da huwa każ, ma nafx forsi fimtek x'ħażin. Fil-fatt, hemm obbligu legali wieħed jaħtar gwardjan jew eh, rappreżentant legali għal tfal vittmi ta' traffikar tal-bnedmin. Xtaqt ngħid li dinja direttiva fuq it-traffikar tal-bnedmin. Tfal illi mhumiex vittmi ta' traffikar tal-bnedmin ma jaqgħux taħt l-ambitu ta' din din il-liġi fil-fatt strumenti legali oħra għandhom dispożizzjoni fuq uh, il-guardianship, hemm obbligu legali għal tfal li jiġu appuntati preżentant legali jew uh, guardian u għal dan ir-rigward ħriġna b'manwal mal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali, eżaminajna xiġri fil-28 stat membru u provdejna b'mod prattiku għodda u prinċipji li jistaw jintużaw sabiex inwaqfu Eh, sistemi nazzjonali ta' guardianship għal vitmi ta' traffikar. Imma li jistab kol eh, ikopru tfal oħra li huma suġġetti għal proċeduri oħra, mhux ngħidulhom hekk, nittama li bekk iċċarajna l-punt. Ċara sa? Iva fil fat ċarajt eh, dubju li kelli. Jekk qed nagħmlu dan għal tfal traffikati, naħseb li huwa pass li jiswa biex ġinflus għal ċertu pajjiżi, ma pass li huwa importanti hawnhekk li ngħidu li kull eh, eh, tifeli jkollu guardianship nafu li 10,000 minn daw it-tfal osru fil-fatt. U dawk li nafu bihom. Ġifieri qed nitkellmu fuq numru ħafna kbar minn hekk li osfru. Però jekk ikollu persuna responsabbli għal x'qed jiġri dan it-tifel u jappreżenta l tfal u dim l-awtoritajiet mela lura għandek mod aħjar kif twaqqaf sitwazzjoni bħal din. Naħseb taqblu miegħi illi ħafna luf minn dawk li josfru fil-fatt spiċċaw traffikati. I, I, I clearly uh, Uh, iva. Lo importanti nejdu li jina għet nitkellem perspettiva e, pratika għet nitkellem fissam il-koordinatur u il-mandat legali tagħna ma marbut ma' tfal li mhux akkumpanjati jew li huma vittmi ta' trafika ta' minn U jekk niġu għall-standards ġenerali marbuta ma' tfal, il-Kommissjoni wkoll hija impenjata tippromuovi eh, eh, sħobija jew uh, rispett lej standards internazzjonali, qed naħdmu lejn uh, l-idea li niprovdu komunikazzjoni illi titkellem fuq il-ħarsin ta' tfal kollha fil-kontest tal-immigrazzjoni. U jiena nemmen il-guardianship uh, se tkun prominenti ħafna fil komunikazzjoni. Jien naf li għal tfal li kienu f'kontest tal-sistema ta' azil. Kienu prominenti fil kollu u l-komunikazzjoni l-ġdida fil-fat tista' toffri aktar li gwida f'dan ir-rigward li nista' najdilkom il-manwal illi provdejna bla dubju jista' jwieġeb għal diversi kategoriji oħra ta' tfal u jista' jintuża f'kuntest aktar wiesa, mhux biss traffikar tal-bnedmin. Din kienet l-idea wara l-izvilup tagħna. U għat disponibbli fil-lingwi kollha, lingwi uffiċjali kollha, biex nagħmlu anka aktar aċċessibbli fuq livell nazzjonali u tistgħu issibu anka fuq e il-sit. Io e trafficking, io e human trafficking. Iva, xaqna raqbel li najt li jek għosru xartelef tifel u tifla, u għan possibli temmen illi ma għaw stat il-liġu ta' traffikar li semmejt. Ġifiri, hija kwistjoni ta' tassib din ukoll. Just to echo your, your last point. Għalek fil-SIS, sistema SIS, issa sekonna dell lodda operazzjonali ġdida fej l-autoritajiet jistaw jidaħlu informazzjoni, jidaħlu twissija illi din it-tifla jew tifel hija nieqsa li qiegħda taħt riskju li tiġi traffikata. U aħna nittamaw il dan jikun tawża l-Istati Membri, nittamaw li konna dejta fis-snin li ġejjin fuq dan ukoll. Grazzi. Problema ta' sew serja, uħut mit-tfal nieqsa, jispiċċaw f'pajjiż ieħor, ma nafux fejn qiegħda, fej qegħdin mal-familji forsi. Imma problemi kbar ta' traffikar tal-bnedmin. U l-affarijiet mu ċari dik il-problema. Għandek numri tal-Europol u mannix però bizzejiet fatti sostanzjali sabiex nuru persuna x-prezent jew le, x-vitma jew le, għanna nifisser ridu namlu ħafna ktar, għatfall u koll. Għanna bżon mizuri speċjali sabiex nħarsu l-itfal. Fid-dibattizan nitkellmu ftit xiftit fuq dan, imma għandna bżonna bħala approċ komuni fis-sistemi legali kollha tagħna. Għan ifisser għanna bżon proċeduri speċjali għat-tfal fis-sistema Ewropea. u għanna bżon ta' sforz komuni sabiex naslu. Għanna nitkellmu dwar id-data, ma nix informazzjoni, u huwa neċessarju li niksbu informazzjoni mill-Istati membri, intom eh, semmejtu dan diversi punti, u dan huwa punt ukoll illi nwasslu anka fl istati membri. Nafu li dinja problema kbira u kien taġa eh, sabiħa li nismaw kis-semmija. Grazzi ħafna ta' kontribuzzjoni tiegħek, tal-ispjegazzjoni tiegħek. Kien importanti ħafna lina, nisimgħu lilek. U żgur li eh, dal-punt nerġgħu nittrattaw anke fix-xhur li ġejjin. Issa, Xtaqt ngħid biss illi sen kummet luba niprezenta il-rizultati tal-workshop fil-plenarja fl-aħar sessjoni. Għandkom issa xi ħin liberu. Għanna pawza sa sal sal l-erba' kwart. Nerġa' nitaqgħu hawnhekk tista' tibqa' hawnhekk. Tista' iġibu xi ftit kafe u tiġu lura. Però naħseb illi nerġgħu niġu lura fl erbin naqsim kort.